Miguel Angel Martinez Martinez dwar rakkomandazzjoni tal-Kommissjoni rigward il-ment 185 tal-2005. Il-rapporter għandu il-mikrofonu għal ebra minuti. Grazzi, President, Kommissarju. Fil-2005 interpretu freelance meta wasal għal l-età ta' 65 twarraf mill-Kommissjoni Ewropea u prezenta eh, petizzjoni lill-Ombudsman Ewropew illi kienet mur kontra drittijiet fundamentali. Snin qabel il-Kummissjoni u l-Parlament kienu awtorizzaw illi ma jużawx freelance interpreters li huma ikbar minn 56 sena u għalek dawna wast marru il-orti u rebħu imma mbagħad kien hemm deċiżjoni meta sar l-appell. Peress li naf dak li ġara l-ombudsman studja b'attenzjoni u wasal biex jikonkludi li kien hemm fil fatt diskriminazzjoni u ksur tal-drittijiet fundamentali u għalhekk kien jeħtieġ li tinbidel il-liġi u imxu skont kif ukoll kien diġa qed jitkellem il-Parlament. Il-Kummissjoni ma tax kas tal-Ombudsman u talbuna biex tiġi prezentata fil-Kumitat tal-Petizzjonijiet. U dana eh, kienu qed nappoġġaw l-Ombudsman u deċiżjoni ittieħdet b'unanimità f'din il-Kumitat tal-Petizzjonijiet. L-ewwel nett biex ikunu koerenti mal-kondotta tal-Parlament illi kienet ikkontrotta freelance interpreters li huma akbar minn 65 sena u meta kien jidrilhom kien konvenjenti jew neċessarju. U fl-istess ħin biex natu appoċ eh, l-ombudsman u għalix kultant dawn huwa jeħtieġ illi nimxu dejjem eh, biex natu appoċ dan l-ombudsman. U kol xtaqna nixdu l-attenzjoni l komissjoni Ewropea illi miex il-fuq mill Eh, kwistjonijiet u komitari toħra, specialment li għandhom il-kontroll u jaraw xinu jisir xol taħħom. U għalek kena neprezentaw il-rizoluzzjoni li ġiti prezentata bil-Kommissjoni il komitat tal petizjoni mod unanimu u teżiġi li l-Kommissjoni għanda timxi skont il rakomandazzjoni tal-Ombudsman tinsisti illi anke l-Parlament lebda mod mumiex il-bot mill il-barra mill-drittijiet ta' servizzi legali li jeħtieġ li tiġi osservati igwalment mill-Kummissjoni. Dan il-proċess kollu aħna il-kol bl-intenzjon biex niftemu hemm pressjoni biex ma waslux dan rapport fil-plenarju u kien hemm ukoll kummenti illi mussjatu każ dak li jienat mill-parlament. Dan huwa fil-fatt hija ħaġa li tissorprendina miex assolutament ħaġa li tiġi mill-komissari imma minn ċerti persuni illi huma funzjonari illi huma jidrilhom illi huma personal per, personel permanenti u mandu xjaqsam mal-komissjoni għalix għaliex huma aħna edinaw Eh, u nistaw nitbidlu minn bżmin għal-liħor. Għalek nishtiq ninsisti il l-vokonzjoni tagħna hija li nikoperaw tajjeb mal-Kummissjoni imma ma nistawx ma naċċettaw din il-kondotta li semmejt u nisperaw illi l-vot għada se jirifletti il kumitat tal-Petizzjonijiet illi votaw mod eh, unanimu u bekk ikonna wkoll maġġoranza ta' dan il-Parlament biex naqblu ma dak li għal kombatsman u il-Parlament u l-Komissjoni edin l-affarijiet kif huma jeħtieġ impoġġu l-kulħadd f'postu u ningrazzjakom tal-attenzjoni fuq dan il-punt. Thank you. Grazzi issa l-Kummissarju. Grazzi President. L-ewwel net nixtieq ninsisti il l-Kummissjoni imxiet bona fede billi imxiet skont ir-regolamenti regola ċari ma kien għat lebda konflitt ma l ombudsman u wis inqas mal komitat tal petizjoniet Aħna derinna illi l-ombudsman kellu jaqbel u tul is-snin il-kondizzjonijiet għal għal l-interpretu freelance dejjem imxew skont ir-regolamenti tal-regolamenti tal staff permanenti u minn sena 2000 il-regolamenti japplikaw għal kulħadd kemm għal freelance u kif ukoll għal staff permanenti. t <clears throat> taxxi fil-komunità eh, minn tħuli jgħollom u mill-2004 l-qoddim huma koperti mill-artiklu design tal-kondizjonijiet tal-impigi ta' min jagħti s-servizzi u għalhekk issa jseħħu AIC għalhekk il-limitu ta' 65 huwa regolament tal-istaff permanenti li kopri l-kategoriji kollha li jaħdmu għall istituzzjonijiet kemm hekk huma uffiċjali temporani kontratt kontratt jew staff awżiljari. U wkoll dawk li jitru skont ir-regolamenti ġodda. Din ir-regolament ġiet applikata lill aic kemm il-Parlament bejn l-2000 u l-2004 u wara deċiżjoni tal-qorti tal-ewwel instanza fl-2004 illi dikjeraw illi m'għandex eh, tħaddem AICs ola minn eh, ikbar minn 35 sena kienet diskriminazzjoni, imma mbagħad sar appell u orti dikjerat illi din id-deċiżjoni kienet nulla. U għalhekk il-Kummissjoni reġgħet marret għal din il-prattika ta' qabel sissa memx kwistjoni u eh, deċiżjoni ta' qorti dwar dan u għalhekk il-Kummissjoni għandha tapplika regolamenti kif huma skont il-regolamenti tal-Kunsil tal-2000 sena u m'għandix tħaddem nies li huma akbar minn 65 sena kif tagħmel mal-istaff kollu. L-interpretazzjoni tas servizzi biex ikun hemm dawn l-interpreti freelance kont il-bżonn hija kwistjoni ta' delivery efficienti u bekk jeħtieġ li jkun hemm id-demanda koperta skont il-persuni li huma permanenti. u mbagħad eh, ix-xogħol li ma jiġix kopert minn dawk li huma permanenti jsir minn dawn li freelance. Din is-sistema għamli ta' possibbli li l-istazzjonijiet li kollhom jistgħu jissodisfaw ir-rikjesti skont id-domanda u bekk kellhom suċċess u dejjem bil-kontroll tal-ispejjeż għal dan is-servizz u għalhekk hemm it-training ta' interpreti żgħażagħ u għalhekk nixtieq nilqa il-kontatti pozittivi bejn il-Parlament u l kommissjoni u nixtieq nirringrazzja l vice President Martinez għal kontatti ta' valur kbir mal-kollega Orban għal fazi preliminari. Grazzi Komissarju. Grazzi President, Vice President Martinez, grazzi kollegi. Is-Sur Martinez jista' jitkellem jerġa'. Grazzi President. Nishtiq nwieġeb għal Sinjura Komissarju illi taf illi eh, jina nirrispetta ħafna u l-biberija u kol l-biberija ma' sur mal-Komissarju Orban. Imma l-Komissarju ma' għalit laqqas kelma wahada fuq ir rakkomendazzjoni tal-Ombudsman Il-Ombudsman għal ċaru tantu jaff l-argumenti kollha li twaslu mill-Kummissarju għamel rakkomendazzjoni eżatta u preċiża illi l-Kummissjoni donnu ma tix tati kasa laqas nixtieq li tweġibni il sinjor Koneva għaliex miex i illi għanda l-informazzjoni dwar dan imma id-data kollha li huma skont ma dak li ġan konna nafu u dak li jafu koll l-ombudsman. U l-ombudsman qed jgħid minkejja dan kollu illi l-ombudsman rjakkomanda il-liġi t-dibbidel, allura il-Kommissjoni għanda timxi skonda ma jitlob l-Ombudsman u kif qed jirrakkomanda l-Parlament skont ma saret it-talba tal-Ombudsman. Commissioner, do you want to reply now? Grazzi, tixtieq twieġeb, Kummissarju. L-unika ħaġa li ma tlekx illi jien se nagħti l-Kummissarju Orban u nassigura illi kollok tweġiba valida fuq dal-punt aħna qed nieħdu bis kollha il-rakkomendazzjoni u l-komunikat tal-aħħar illi għaddejtinna. Grazzi ħafna u dina se kunam il-vot fuq għada. Grazzi kollegi. Grazzi il-kulħad, grazzi l-interpreti, e anka ekkumma ikbar minn 35 sena. Is-sessjoni hija maluqa, għal ġurnata l-għada.